flim jiena eh, nhar it-tlieta se nkun qed nifferma seba atti adottati u it-titli tagħhom se jkunu pubblikati din il-ġimgħa. Issa, ejja naddu għall-aġenda